Mela bdejna s-sillula tagħna, l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa dikjerazzjoni min-naħa tal-President dwar konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropej tal-28 29 Ottubru u l-governanza ekonomika. Nixtieq nilqa' fostna lill-President tal-Kunsill Ewropew Herman van Rompuy u l-President tal-Kommissjoni Ewropea José Manuel Barroso. Għanna u koll eh, eh, rappresentazzjoni tal prezidenza tal-Belġu u diversi eh, membri tal kolleċ ta' kommissari. Nishtiq niftaħ bil-prezentazzjoni tal-President tal-Kansel Ewropew Van Rompuy. Mr. President, dear... President, kollegi, il-laqa tal konsil Ewropew ta' 28 Ottubru iffoka fuq il-governanza ekonomika tal-Unjoni tagħna, speċjalment fuq ir-rapport ta' Task Force fuq il-governanza ekonomika. Il-rapport eh, li appoġġat L-avvenimenti minn hemm eh, qed nagħmel referenza l-Irlanda u rew l-importanza dan is-suġġett eh, u l-bżonn li jkun hemm mekkaniżmu finanzjarju li wieħed jista' juża malaj li ħaġa li juża li deċidejna f'Mejju jiena nixtieq eh, nifraħ lil eh, veloċità ta' azzjoni tal-ministri u determinazzjoni ta' kulħadd li kulħadd jibsalvagwardjaw l-istabilità eh, tal-munita euro. L-Unjura l-Unjoni Ewropea jkun hemm appoġġ finanzjarju programm ta' politika li jiġi negozjat mal-awtoritajiet irlandiżi mill-Kommissjoni u mill-IMF flimkien mal-Bank Ċentrali Ewropew. Meta wieħed iżum f'moħħu il-bażi eh, eh, qawwija tal-ekonomija Irlandiża eh, għanna jkonna possibilità li jkonna ritorn għad kabir ekonomiku biex wieħed jisalvagwardja l-kozjoni Eh, ekonomika. Jien għatni sal l-Eurogrupp u l-Ministri ta' Finanzi tal-Ekofin. L-lan mux eh, ta' task force kien li kunem eh, revizjoni tal-metodi ta' xogħol u priorità u proċeduri f'dan il-kamp. Aħna provajna naslu għal ekwilibrju adekwat biex fuq naħa ikonna għafas Ewropew ġenerali dwar il-bżonn li wieħed jevita deficit fiskali u zbilanċi ekonomiċi fl-Unjoni Ewropea u fl-istess ħin jippermettu li gvernijiet nazzjonali li jażlu eh, liberament, liberament dak li huma jixtiequ jintaxxaw dak li jonfqu skont il-proċeduri nazzjonali u tagħhom u liġi Ewropea. Nixtiequ niżguraw li kull stat membri jieħu nota tal-impatt tal-deċiżjonijiet fiskali u ekonomiċi fuq il-partners tiegħu u l-istabilità tal-Unjoni in ġenerali. Fl-istess ħin aħna nixtiequ nsaħħu l-kapaċità tal-Unjoni biex tirreaġixxi meta l-politika fl-Istati membri jkollu kunu ta' periklu eh, għal bija tal-Unjoni. Hemm dawn ir-rekomendazzjonijiet eh, eh, dwar task force huma u ukoll tal-proposta tal-Kummissjoni aħna tħaddetna dwar da darbtejn mal-kapijiet eh, eh, tal-gruppi fil-Parlament u mal-presidenti tal-komitati eh, adekwati fil formati idkom suġġerejtu. Nixtieq niċċara li hemm ċerta nies li qed jgħidu li huma disappuntati li m'hemmx ħaġa awtomatika fil-proċess ta' deċiżjoni. Dak li aħna qed nipproponu huwa li jkun ħaġa żiet awtomatika. Il-Kunsill u kien il-Kunsill taħt it-trattat li eh, jiddeċidi dwar sanzjonijiet fuq bażi ta' eh, reverse majority, ġifiri li kunem proposta għal komissjoni tkunem jekk ma jkunemx maġġoranza kwalifikata li tivota kontra waqt li sissa eh, l-maġġoranza kella tapprova sanzjonijiet. Ftit ġemat ilu l-serta stati membri kellhom dubji dwar il-fenomenu ta' reverse majority u għalhekk huwa gwadan kbir Ehm, proposta huwa wkoll ehm, diversi miżuri biex isaħħu il-patt ta' stabilità, eh, speċjalment koordinazzjoni ta' politika eh, f'kull ċur eh, statistika adekwati u konsili fiskali indipendenti. L-Istati membra nħossu li deċiżjonijiet ta' politika jaffettwaw il-pija tal-partners fl-Unjoni ġenerali u huma l-lezzjoni l-kbira tal grizi Kumment sa' natura ġenerali, it-task force kien għafas politiku eh, immirat biex jasal konsensus. Il-gwadanji tagħna kollha issa rridu tradotti għal eh, leġislazzjoni. Ix-xogħol irid isir bil-Kommissjoni, il-Kommissjoni, Kunsill u Parlament u nispera li t-tlet istituzzjoni tiżommu il-momentum. It-tielet element ta' task force li u koll twassalni għal segwitu tal task force huwa li jkun hemm mekkaniżmu permanenti ta' kriżi biex wieħed jisalvagwardja l-istabilità finanzjarja tal-Unjoni Ewropea tal-euro tal żona euro. Kulħadd qabel dwar dan il-bżonn u l-fatt li għandu bżonn ukoll tibdil żgħir fit-trattat qabel ma temmejna fuq dal-punt nintem fuq dal-punt nixtieq nisħaq li l-xogħol fuq il-patt ta' stabilità huwa li mhux biex nikkastigaw l-istati membri imkella nirratifikaw dawk l-iżbalji li saru fl-modi li aħna rridu nħossu wkoll fil-kuntest eżjed wiesa. Aħna m'għandniex nitilfu eh, l-istampa tal-isfida eżjed wiesa li aħna ntejbu il-tkabir ekonomiku u l-performance ekonomiku. Dan u kien il-fokus tal-strategija tal-Unjoni Ewropea 2020. Risposta għal dawk li ħossu li l-intenzjoni fiskali taqta l-kabir ekonomiku għandhom jiffokaw fuq dawk l-elementi strutturali li għedin jikunu taxkil għal performance tagħna. Nak ħajkunu eh, l-għanin eh, tal-Konsilli ta' Fraru Marsu fis-sena d-dieħla. Kollegi, il-Kunsill Ewropew kellu kol taħdita fil-qosor dwar eh, kwistjonijiet tal-budget ġistimulata stimulata mill-dikjerazzjoni tal-President ta'kom fil-bidu tal-qatana. Aħna binna li aħna narġaġaw l fuq daf deċembru Safrattant, sissa eh, jien kwota li huwa essenzjali li l-budget tal-Unjoni Ewropea u l affas multianwali eh, li ġej eh, jirrifletti l-sforzi ta' konsolidazzjoni biex tisiru minn membri biex id-deficits u ikunu raġunevoli u sostenibli. Wieħed jirrispetta għandu jirrispetta r ruol ta' kull istituzzjoni u l-bżonn li wieħed jasal għall għanijiet tagħna. U l-Kunsill Ewropew ħaj jiddiskuti fil-laqgħa jmiss biex niżgura l-infqiq fil-livell Unjoni Ewropea jagħmel kontribut għal dan ix-xogħol. Mela, jinxie nfakkar nishtiq nissurakom li aħna narfu il-ruol eh, ġrid tal-Parlament skont il-Trattat tal-Lisbona. Aħna maħadnix pozizjoni bħala eh, Konsil Ewropew fuq il-proċedura tal-budget tal-2011 li ħaġa tal konsil ta' Ministri u tal-Parlament. Bħala President tal konsil Ewropew jinnappella li kull partijiet involuti li komplu fil-proċess ta' konsultazzjoni biex ikunu jistaw jastu għal-kompromess fuq il-budget tal-2011 fl-inqas żmien eh, f'kompromess eh, eh, l-interessi ta' kulħadd u tħassib ta' kulħadd jiġu eh, notat waqt li nirrispettaw it-trattati. Kollegi, dan il-Kunsill Ewropew ukoll serva biex kif ħajkun għall każ għal kull kunsill biex nippreparaw pożizzjoni komuni għall-Unjoni Ewropea qabel avvenimenti internazzjonali importanti. F'dan il-każ aħna fokajna fuq il-preparazzjoni tal-G20 il-konferenza ta' tibdil ta' klima ta' Cancun u ċerta summits ta' bilaterali fuq il-G20 li issa ġa saret aħna binna li eh, dwar il-prioritajiet li jumbaġġew eh, kien hemm promozzjoni tagħhom mill-rappreżentanti tal-Unjoni u mill-Istati tal-Unjoni Ewropea li huma membri tal-G20. Dan wkoll eh, fissru li ikonna bil fuq il-rekwiżiti tal-kapitalu fuq l-IMF. Jiena dwar dal-aħħar li xtieq ngħid dan ir-riforma Eh, eh, eh, kien possibbli bl-approċ miftuħ tal-Unjoni Ewropea. Aħna ċedejna żewġ postijiet biex naslu għal tal ftehim li jirrifletti t tibdil importanti li sar. Issa dwar zbilanċi fil-ekonomija globali u l-politika dwar eh, rata ta' kambju eh, kien hemm tensjonijiet il-summit għamen analiżi u qabel fuq proċess u aħna għadna għos bid-deċiżjoni biex wieħed jistabbilixxi numru ta' indikaturi dwar zbilanċi u l-valutazzjoni li sar fil-sir fil-2011. Dak li huwa importanti huwa wieħed jaqbel fuq konklużjonijiet ta' politika u jekk ikun hemm bżonn azzjoni ta' korrezzjoni bbażata fuq din il-valutazzjoni. Fuq kankun il-Kunsill Ewropew ukoll ipprepara l-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il negozjati li jibdew fl fit-tmiem dan ix-xahar minn Copenhagen is-sena li għaddiet saru ħafna eh, affarijiet, imma dawn huma qed jimxu bil-mod u dawn diffiċli. Kankun probabbilment ħadkun pass intermedju lejn qafas globali dwar kif ħan trattaw it-tibdil fil-klima. L-Unjoni Ewropea ma ħaġġ gosbtin, evidentement. Biex nagħlaq il-summits bilaterali, il-Kunsell Ewropew jitkellem dwar il-prioritajiet għas-summits li jmiss ma dawk mal istati Uniti, l russja mal ma mal indja u mal afrika Din hija ħaġa utli ħafna għal President Barroso u għalija u tiżgura li f'okkażjonijiet bħal daw aħna nitkellmu mhux biss għall istituzzjonijiet ta' Brussell imma wkoll għas 27 stat. Hija ħaġa li għandha tkun eh, nipprova tkun regolari fil-laqat tal-Kunsell. Jien dak huwa r reassunt tiegħi tal-laqat reċenti tal-Kunsell Ewropew li saru xi xahar ilu. Dina ħajjina ħankompli fil-prattika tiegħi li ninforma l-mexħet ta' gruppi politiċi kom sijat wara eh, li jkuntem kull kun laqqa tal konsil u jena nistenna bil-ħarqa biex nisma l-opinjoni tija. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna tal eh, eh, dikjerazzjoni tijak. Issa nishtiq nitlob lill-President Manuel Barroso biex jitkellem. President, honorable members. President, onorevoli membri. Happened since the last ħafna, ġraw ħafna farijiet dan l axar u eh, L-azzjoni illi se nieħdu hija mhux biss biex inħarsu l-istabilità finanzjarja tal-Irlanda imma tal-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Dak li stabilina f'Mejju huma għodda utli u jagħmlu xogħol li hemm bżonn. L-Irlanda għandha ċerta affarijiet speċifiċi li għandha tindirizzaw dal-istrumenti ħaj jagħmlu dan. Din l-intervenzjoni għandu tippermetti l-ekonomija irlandiża biex tidħol fil-triq ta' tkabbir sostenibli bazat fuq eh, il-forsi essenzjali li għandha. President, Honorable Membri, l-axħar xur kienu sfida kbira, aħna minna ħafna ġa imma għad baqa ħafna xisir. Il-governanza ekonomika għana qed tiġi trasformata. Il-task force li presidida mill-President Van Rampoy ġat il-rizultati tagħha li huma pożittivi ħafna qed ikkolla benefiċċju ta' kontribut mill-Kommissjoni irnexxiela tasal eh, għal bil kbir dwar proposti u kopritu ukoll ċert aspetti li huma importanti ħafna dwar il-governanza ekonomika. Essenzjalment li jkun hemm regoli fiskali iżjed esiġenti u sorveljanza ekonomika dawn huma l-bażi tal-pakkett. Eh, u dan u maħni jena sħaqt diversi drabi l-importanza li wieħed ikollu l-qafas ġdid operazzjonali kemm jista' jkun malaj jiena kontent kont kontent li l-Kunsill Ewropew appoġġa l-idea tagħna li jkun hemm approċċ ta' maġġel u stabbilit l-oġġettiv li jkun hemm qbil fuq il-proposti leġislattivi ta' Kommissjoni għal sajf tal-2011. Huwa ħaġa notabbli li l-kwestjonijiet li tqajmu l-aħħar settembru dwar il-Kommissjoni li tagħmel eh, proposti leġislattivi eh, issa saru xewqa biex dawk il-proposti jisiru forma maċla. Issa il-proċess leġislattiv li tisir fi xhur li ġejjina nappoġġa fuq il-metodu ta' komunità biex jiffunzjona kif dejjem sar u jgħinna biex insaħħu il-governanza ekonomika fiż-żona euro u fl-Ewropa. Huwa eh, Twemmin tiegħi li aħna jkollna regoli esiġenti eh, bbażati fuq inċentivi għall eh, applikazzjoni u jkun hemm ukoll affettiv biex wieħed ikun jista' eh, jindirizza skwilibri ekonomiċi. Aħna għandna bżonn governanza ekonomika żjab b'saħħitha biex ikunu nistgħu naslu għal kabir ekonomiku sostenibbli għal din hija ħaġa kritika għall-impjeg u għall benesseri tas-soċjalità tagħna. Onorevoli membri mekanizmu ta' krizi ta' krizi permanenti hija essenzjali. Il-mekanizmu temporanju li jeżisti palissa jala fl-2014. Hija għanna jkonda xi ħaġa li permanenti u ħaġa bbażata fir-realitajiet teknika qabel madina naslu dak il-punt. Għalhekk il-Kommissjoni ġabdiet il-xogħol ta' preparazzjoni tagħha fuq l-elementi essenzjali ta' mekanizmu ġdid għal żona euro. Dan il-mekanizmu li aħna qed nippreparaw flimkien konsultazzjoni mal-President tal-Kunsell tal-Ewropew għandna nħarsu leħ fil-kuntest tal-isforz ġenerali biex wieħed isaħħaħ il-governanza ekonomika fl-Unjoni Ewropea u eh, fil-żona euro. Jien nixtieq ngħid forma ċara li anki dek dan jiġi finanzjat mill-budget nazzjonali tkun inizjattiva eh, Ewropea u wieħed ikun jista jiddependi fuq l-esperti u l-imparzjalità eh, tal-Kommissjoni biex tiffunzjoni. Il-mekkanizmu ħajkollu tliet elementi essenzjali ikollu program ta' eh, aħus ekonomiku, arranġament ta' finanzjar u settur privat jiġi involuti koll. Ħafna eh, ħajkunu involuti, imma jiena nixtieq ngħid li dak li jkun iddeċiż dwar l-involviment tas settur privata ħaġa li tapplika wara l-14 u l-2013. Il-kapijiet ta' stat Eh, iddeċidew li hemm bżonn tibdil biex nistabbilixxu dal mekanizmu Meta aħna eh, temmejna il-Trattat ta' Lisbona s-sena ħadd ma ħaseb li ħajkonna bżonn tibdiliet. Din mhux proċess faċli u aħna nifmu ir-riski li hemm involuti. Għalhekk u din hija waħda raġuni li jiena spjegajt li matul il-Kunsill Ewropew u qabel li aħna m'għandniex naċċettaw ir-reviżjoni ta' trattat li b'xi mod jew ieħor tibiddel il-drittijiet ta' vot tal-Stati membri. Jiena kontent li din l-argument ġi aċċettat u din ir-reviżjoni ssir eh, tibdil ikun limitat u ħaġa ta' kirurġija. Ah, ħajkonna proċess li huwa mhux komplikat wisq u aħna ma nħoss li għandna nassoċjaw dan ma' kwistjonijiet li għandhom xaqsmu xejn. Onorevoli membri, l-azzjoni kollha qed issir mhux qed issir fil-vojt il kunsill Ewropew il-Summit tal-G20, is-Summit tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti tal-ġimgħa eh, li għaddiet imma parti mill-lan tagħna li nistabilizzaw l-Unjoni Ewropea ħan nitkellmu dwar is-summit, ħan xaq issa nifoka fuq eh, is-summit tal-Unjoni Ewropea u Stati Uniti. L-atmosfera kienet waħda eh, verament taħbib u fokata. Flimkien ma' President Van Rompuy, aqna qbilna ma' President Obama li jkun hemm aġenda transatlantika għal ħallu tampigi fuq ukoll konverġenza regolatorja u konsultazzjoni fuq kwestjonijiet, per eżempju bħal kompetitività u reforma globali. Aħna eh, tlabna lill missini u l komissarju biex javanzaw dan ix-xogħol specialment bil-forum ekonomiku transatlantiku. Eh, eh, l-ekonomija globali G20 u l-ekonomija li jizviluppaw kienu fuq l-agenda u l-punti għaj dan. L-Unjoni Ewropea ħatkun kapaċi tasal għall-għaniet taħħa biss jekk aħna nattibaw kull aspetti ta' politika Jekk aħna nibbażaw u nkapalizzaw fuq relazzjoni li aħna għanna mal-partners ewlenin tagħna. Jekk aħna nużaw il-kapaċità li għanna forma integrata full livell fil-livell nazzjonali, Ewropew, globali. Jo ħaġa hija ċara, jekk ikollok iżjed kapaċità biex tinfluenza barra, jekk inti tkun tista' tasal għaftejm, eh, nasu għaftejm bejnietna fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena mħasseb li ċerta ċerta pożizzjoni li tieħdu dal-aħħar ma jenux biex jiffukaw. Eh, u nkunu koherenti fil-azzjoni konġunta tagħna. Jien naħseb li l-progress li aħna wasalna lih sissa fuq governanza ekonomika huwa indikatur li aħna nistgħu jekk ikonna volontà politika adekwata namlu li l-Ewropa tkun poter iżjed b'saħħtu fid-dinja għal beneficju ta' ċittadini, ma għal dan għanna bżon volontà politika, għanna bżon sens ta' eh, propositu, u intenzjoni komuni, ċittadini u mill-istati membri. Dan u l-appell nixtieq l eh, konna għanna bżon ikunu iżjed koerenti, għanna iżjed ikonna propositu iżjed komuni. Grazie. Thank you very much, Mr. President. On behalf of the... Grazzi, Sur President, issa annom tal-gruppi politiċi, il-President Joseph Dole. Sur President, eżis kollegi, survey li jina rajt il-bira f'gazzetta jgħajt illi 70% tal-Franċiżi jgħidu illi il-krizi għadha qoddimhom u mhux warajhom u jiena naħseb illi kieku nistaqsu l-istess mistoqsija lill-Ewropej tal-bqija tal-Unjoni Ewropea jgħidu l-istess ħaġa Aħna nħarsu lejn iċ-ċittadini li għaddejjin minn momenti diffiċli u eh, qed jitulfu l-paċenzja għaliex aħna jarawna qegħdin inkaxkru saqajna. Ħafna minn dawk li jitkellmu ma jgħidu intom x'intom tajdu x'qed tagħmlu għalija bħall-Ewropa għall-familja tiegħi. In-nies huma mbeżza imma qed nara li ħafna politiċi dejjem aktar pajjiżi anki f'din il-Kamra jużaw, jimmanipolaw, jisfruttaw din il-biża' u dan it-ħassib ma joffrux soluzzjonijiet. Huwa għapropju eh, eh, din li qed il-politika tagħna u mhux hekk li aħna se nsolvu l-problemi tagħna u naħseb huma l-partiti politiċi, l-gruppi parlamentari li, jirrifjutaw din il-demagogija. Is-soluzzjoni għal kriżi miex li aħna ninalqu finna nfusna fil-protezzjonizmu, m'hemm ebda soluzzjoni faċli jew ta' malar fil-kriżi le mhux possibbli illi nalqu għajnejna solidarjetà biex namlu sforzi sabiex l-Ewropa sir iktar qawwija fil-globalizzazzjoni u irridu nifmu illi fl-aħħar mill-aħħar għandna bżonn tal-imsieħba kollha, għandna nitalmu ċertu lezzjonijiet minn dak illi qed jiġri fl-Irlanda u mhux biex nipponta sebajja lej l-Irlanda, imma irridu nitalmu għalix id-diffikultajiet ta' dan il-pajjiż mhumiex dovuti biss minħabqa l-banek imma anki għal politika ekonomika u fiskali tal-gvern bħal hemm bħalissa l-aħħar snin. Dan il-pajjiż kellu eh, sistema fiskali eh, mish tipika, eh, ħafna eh, investiment u kollu issa qed isib ruħu llum illi kollox qiegħed jisfrodda taħt ħafna qatt il-banek darhom mal-ħajt għalhekk hemm bżonn illi aħna inħarsu il- il-banek ta' kollu illi nistaw b'480 biljon euro u aħna irridu nofru solidarjetà. U kif kien qed jgħid il-Kummissarju Eliren lajnuna għandha li, li aħna senatu li l-Irlanda titwassal ukoll biex tħares iż-żona euro kollha kemm Imma il-Gvern Irlandiż <clears throat> eh, għandu bżon illi issa jirranġa l-affarijiet f'pajjiżu kif se jagħmlu dawn biex jirranġaw il-fiskalità tagħhom u jaraw ukoll il-governanza tajba tal-Ewropa u kull darba huwa dejjem l-istess pajjiżi illi jopponu l-idejat. Jiena mhux qed nipponta sabajja l ħadd imma naħseb illi rridu nitalmu minn din l-imġiba fil-ġejjieni jiena għad kemm il-darba hawnhekk kriżi jew moment għal bidla, okkażjoni għal bidla waħna qed nibżaw illi nbidlu id-drawit tagħna li ma waslux għal riżultati pożittivi li aħna xtaqna. Eżis kollegi, il-miżuri adottati mill-Konsill Ewropew xi ġimgħat ilu li li gwida li ħarġu minn hemmhekk u anke fil-G20 f'Sejol imorru fid-direzzjoni tajba imma ma jmorrux il-bot biżejjed hemm bżonn li nifmu li hemm bżonn li naħdmu flimkien fl-Ewropa u anke fost blokok kbar reġjonali biex inwaqfu l-instabilità fis swieq finanzjarji bilanċ fl-iskampi kommerċjali u nevitaw gwerra tal-munita il-koll nafu dan is-suġġetti kollha il-pajjiżi waħedhom ma jistawx isibu soluzzjonijiet viabli u laqas li wieġbu għall-istennijiet taċ ċittadini tagħna li għandhom stennijiet ukoll għall politiċi tagħhom bżon illi nieħdu deċiżjonijiet illi jagħtuhom ta' mal ġejjeni. Is-soluzzjonijiet tal mu mhumiex neċessarjament dawk illi se jatu l-istess riżultati għada. Jekk aħna ma neħdu azzjoni se nħallsu iktar prezz qares jekk inkomplu ninjoraw is-sitwazzjoni kif Jiena nitlob lill istituzzjonijiet Ewropej, lill gvernijiet tal-Istati membri biex jinbidlu biex jitalmu mill-kriżi u biex ma jqisux is-solidarjetà biss meta eh, ikun hemm sitwazzjoni li ma ħadd ma jista' jagħmel xejn iktar biha. Din kwistjoni ta' ġlieda bejn il-Kunsill u l-Parlament hija l-applikazzjoni ta' trattat is-solidarjetà ix-xogħol id fit dan huwa il-messaġġ li rrid inwassallek sabiex aħna noħorġu mill-kriżi iċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna, Sur President. Immiss is-Sur Martin Schulz. Grazzi ħafna, Sur President. Meta wieħed jisma' lill-President tal-Kunsill Ewropew u meta wieħed jisma l-President tal-Kommissjoni kienu żewġ esperjenzi differenti għall-aħħar. Sur Von Rompuy tana rapport uh, palli kieku kollox miexi fuq ir-rubini fil-waqt li dak li inna Sur Barroso. U xaħut mill-affarijiet li smajna f'dawn l-aħħar ġimgħat kienu inkonsistenti dak li qal sur Barroso fuq il-Kunsill li hemm xi ħaġa nieqsa, ir-realtà fl-Ewropa hija differenti. L-Unjoni Ewropea qed titfarrak fit-tlet elementi l-Franza, l-Ġermanja, l-bqija taż-żona euro u mbagħad l-oħrajn li ma jumlux parti mill-żona euro. Imdawrinu u mbagħad mal-pożizzjoni privileġġjata tar-Renju Unit u din il-pozizjoni privileġġata tar renju Unit aħna irridu nara se nagħmlu dwara Merkel u Sarkozy għamlu eh, waslu għal ftehim ma' Cameron. Kulħadd jaf u dan irridu ngħiduh fid-der. Skont dan il-ftehim hemm bżonn li jkun hemm bidla fit-trattat għal patta stabilità. Cameron jgħid Iva, kollox sewa la volja għal house of Commons ma tridiex, imma umbat eh, bħala kambju Cameron jieħu il-budget li jrid u Sarkozy u Merkel qablu. Din hija realtà tal-Ewropa, sinjuri. Mhux biss li m'għandha xaqsa xejn staqsam din mal-spirtu komunitarju, anzi qed ifarku l-Unjoni Ewropea. Fuq medda ta' żmien twila hekk se jiġri li l-Unjoni Ewropea se titfarrak u hemm hekk irid u dawn iċabċbu għaw taraw iċabċbu. Jekk intom ma tridux il-dawk li hemm bil-qeda hemmhekk illi jieħdu deċiżjonijiet fl-Ewropa tridu tmexxu lill-Ewropa f'direzzjoni differenti. Is-Sinjura Holmes dawk l-erba ma, ma jgħoddux wisq kompli nkompli minkejja l-interruzzjonijiet jajt is-Sur Schulz. Ir-riforma tal-patt ta' tiddependi fuq il-konsens ta' pajjiż illi laqqas biss jagħmel parti miż-żona euro. Is-Sinjura Merkel trid illi trattati jiġu riveduti u dan f'mument fejn ħadd f'din il-Kamra ma jista' jifhem u ma jaf x'inhu għaddej fl-Irlanda. U jiena m'iniex daqshekk konvent illi bidla fit-trattati uh, fl-Irlanda se jiġi Eh, se tiġi attettata daqshekk faċilment. Is-Sinjura Merkel qalet li hemm bżonn li jkun involut ukoll is-settur privat. Is-settur privat fl-Irlanda eh, Tistaw tajdunna per eżempju l-banek fl-Irlanda kif jaddu, kif għaddew mill-istress test? Tistaw tispiegaw li? Signori, dak li qed tagħmel is-Sinjura Merkel huwa stress test għall ewro Ħan nispjegalkom x'qed jiġri parteċipazzjoni tas settur privat hija tajba. Fil-Parlament Ewropew aħna ridna il-parteċipazzjoni tas settur privat forma tal-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji dik kienet il-pożizzjoni eh, tagħna u pożizzjoni tiegħi wkoll is-semmit f'nota fl il paġna fis-summit tal-G8 id-deċidew li ma rriduwiex din u deċidew li diskutu dan eh, waqt li kienu qed jieħdu kikra kafe. Kieku il settur privat kellu jkun involut, kieku kien imġiel jitħallas, kienet tkun idea tajba, imma r-Renju Unit ma jaqbilx. Allura ir-Renju Unit irid jiddeċidi fuq kollox li jiġri hawnhekk fl-Unjoni Ewropea ejjem nibdew bil-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji fiż-żona euro. jonajdu illi b'dan il-mod jista eh, jipparteċipa s-settur privat. Le, mus sendum sur president, ma tantx għandi ħin, imma għandi punti ħor li nishtiq inqajjem. Jena ma nafx jekk eh, smajtux li nazzjon nazzjon Eh, dak eh, eh, il-raġel emmek għal Mein Führer jekk joġbok jgħid il-President li l-kellim ikkonkludi. Sur President, jimu sendu, jgħid is-Sur Schulz. Imma meta raġel bħal dak jgħaddi minn din il-Kamra u e, jibda jajjat ein folk, ein Reich, ein Führer. Kienem nis fil-Germania illi kienu jajdu għek u jina nidġilet kontra dak l-spiritu f'dak kollu li namel, ma nafx jamelu. Aħna għawnek għaddejjien, għawnek issa għaddejjien f'periodu demokratiku u jina nitolbok illi tiskuza ruħek nipretendi illi inti tiskuza ruħek uffiċjalment inkella se nagħmlu l-ment persuni illi għalu ħafna inqas minn hekk u tiħdu passi kontra tagħhom. Ma tistax iġibru ħed b'dan il-mod, jgħid is-Sur Dol. Eh, eh, Diġa ħafna li ma qalx mela ħanerġaw eh, nqajmu l-kampi ta' konċentrament biex insolvu l-problemi. Eżis kollegi, jgħid il-President, irridu nkomplu. Iva, Iva, jena seniħu nota ta' dan. Iva, seniħu nota ta' dan. Il-President jikkoreġi kull membru illi itellef l-andament kalm tal-proċeduri u li ma jġibx ruħu skont id-dispożizzjonijiet tar-regola numru 9. Għalhekk, kollega, nitolbok illi tiskuża ruħek. L-opinjonijiet illi esprima s-Sur Schultz juru illi huwa faxxist li mhux demokratiku. Well, uh, colleagues, uh, we, we Kollegi, kollega, konna qed nistennew li tiskuża ruħek għaliex ma nixtiequx li d-diskussjoni tagħna teħel. Għalhekk eh, naħseb illi eh, se niltaqgħu issa jiena u inti ras imbras u naraw x'passi oħrajn iridu jittieħdu kontra tiegħek. Sorry? Mhux oh, it is impossible to, to keep our discussion in such atmosphere. Mux possibli li konna diskussjoni f'atmosfera bħal din. Uh, colleague, as you see, kollega kif qed tara, il-Kamra qiegħda tipprotesta bil-qawwa kontra l-imġiba tiegħek. u skont l-artiklu 152 punt numru 3 se naqrawlkom. Se naqraħ bil-Pollak jajt il-President. F'każ li l-proċeduri jieqfu minħabba l-imġiba ta' xi membru il dik il-persuna konċernata tista' tintalab illi titlaq mill-kamra. Is-Segretarju Ġenerali jara illi jittieħdu miżuri ta' disċiplina anki bl-assistenza tal-servizzi tas-sigurtà tal-Parlament bħalma tafu l-bicċa l-bira tal-membri fil-kamra ma jistawx jaċċettaw l-imġiba tijak għal daqstant nitolbok jek joġbok illi toħroġ mill-kamra. Eh, Koleżanki i Kollegi, sinjuri, tistaw tiddiskutu, tistaw issemmaw l-opinjoni ta'kom, imma ma tistawx it-telfu l-xirxin għalix eh, kellan possibli li naħdmu b'dan il-mod. Il-kellim li miss, il-Sir Giver Hofstadt. The floor is yours. Oui, Monsieur le Président. Sir President, l-ewel net naħseb illi dak li għadna kif eh, rajna, hija xi ħaġa serja ħafna naħseb illi l-gruppi politiċi jridu jieħdu pożizzjoni komuni fuq dak li ġara u nittama illi l-gruppi politiċi kollha ħlif ovvjament dak tal-membru konċernat ikunu ċari ħafna biex jappoġġawk fil-miżura li intiħat u anki biex affarijiet bħal dawn ma jerġgħux fil din il-Kamra tal-Parlament jina naħseb illi dak illi għal surdol fuq l-Irlanda għalli xamel analizi fuq l-Irlanda u għaminnu merit najt lil Joseph illi jekk fil-bidu tal-krizi finanzjarja Joseph. Konna ħlaqna pjan ta' salvataċ għal banek f'Ottubru tal-2008 kif kien propost mill-Kummissjoni imma l-Istati membri ma laqawx ma kienx konna il-problemi li għanna l-lum bl-Irlanda ħadd ma ċċettaħ f'Ottubru tal-2008 qalu le m'hemmx għalfejn aħna fil-Ġermanja għanna bizzejiet mezzi biex insolvu l-problemi tagħna aħna. U issa naraw x'ħadna, sinjuri, it-tieni net. Il-problema x'inhi issa xie tensjoni qiegħda tkompli jina naħseb illi għada jew pitada se jkun hemm stabilità fl-euro, imma llum mhux hekk Għallek naħseb li nieħdu bis-serjetà ħafna dak illi intqal il bira mill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, fis flimkien ma' Surrin. Waqt id-debattitu l bira ma kienx ħafna nies hawnhekk imma dak li qal is-Sur Trixe huwa importanti qal illi il-pakket mhuwiex biżejjed biex jerġa' jdaħħal stabilità fiż-żona euro. U għalhekk aħna għandna responsabilità partikolari f'dan il-Parlament għaliex aħna kod deċizuri fil- f'ta' kollu li jġri u għalhekk aħna irridu neħduħ bis-serjetà. Irridu neħdu bis-serjetà r-responsabilità li għandna. X'in il-problema? Għaliex imkien fid-dinja mem monita illi mhix appoġġata minn gvern minn politika ekonomika waħda, strateġija ekonomika waħda, imkien fid-dinja ma teżisti xi ħaġa bħal din. Aħna fil żona euro naħseb li naħsbu li huwa possibbli li b'16 il-gvern, 16 il-suq differenti, 16 il-politika ekonomika differenti. U naħseb li dan huwa r-wol tagħna. U il-konklużjoni li se naslu għalija hemm bżonn li nagħmlu iktar minn dak li ddeċiedi l-Kunsill, iktar milli tipproponi l-Kummissjoni u rridu natu raġu li sur trixe. Għalix sur trixe huwa responsabli għall istabilità tal-euro u għat jitlob l-parlament u l-istituzzjonijiet l biex insaxħu il-pakket l-unika deċiżjoni illi nista' nieħdu biex insaxħu s-suq u għal insaxħu il-pakket u namlu sanzjonijiet automatiċi ħaġa li ma teżistix bħalissa biex noħolqu eh, suq ta' bonds eh, tal-euro Dik id-differenza bejn l-Irlanda u l-Ġermanja, l-Greċja u l-Ġermanja. Dawn jistgħu jkunu sanzjonijiet addizzjonali effiċjenti li jaħdmu għal dawn il dawk il-pajjiżi li ma japplikawx il-patt ta' stabilità u nala li hemm bżonn ta' governanza ekonomika ta' vera li tistimola l-investiment u jekk il-Ġermaniżi jitolbu. U jekk il-gvern Ġermaniż jitlob illi imbidlu 136 ta' trattat għal din ir-raġuni, mela okej, okay, nċedulhom namlu dan. Imma ejjew namlu dak li hemm bżonn ukoll u fl-artiklu 136 tal-ġejjeni ta, ta, insemmu eh, governanza reali, sanzjonijiet li huma tassew automatiċi għanna opportunità biex natu dak li hemm bżonn lill-euro għal ġejjeni, ġifiri governanza ekonomika uh, eh, fil-żona euro u fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Grazzi, Sur President. Il-kellim li miss eh, għannom uh, tal-grupp tal-, eh, Sur Verhofstadt, inti lest li twieġeb pal-mistoqsija? Is-Sur Verhofstadt jaċċetta. Is-Sur Dartmouth. Mikrofonu għal-kellim? Mikrofonu għal ek joġbu. F'kas li il-Kummissjoni tikseb il-governanza ekonomika li qed titlob u li qed titlob n-nom tagħha, allura mela inti issostni li l kummissjoni dejjem se tieħu id-deċiżjonijiet it-tajba? Jiena naħseb li għandi iktar fiduċa fil- uh, eh, fil Ewropea li tieħu miżuri kontra il-pajjiżi li ma japplikawx il-patta stabilità milli fil-Kunsill fejn il-mexxejja tal-gvernijiet huma eh, jirrappreżentaw jien għadhom disa xhur, disa snin fil-Kunsill u qatt ma rajt il-ħadd jipponta sebaħ lejn xi ħadd ieħor jgħidu int ma tapplikax il-patt tal-istabilità rajna fl-2004-2005 bi Franz u l-Ġermanja illi ma applikax il-patt ta' stabilità u ħadd ma qal xejn, ħadd ma olla sebaħ. U dan xu ma nirrit ikun fuq il-linja ta' qoddim hawnhekk. Grazzi ħafna. Sur Madlene għandu point of order. Iva. Iva, jiena ma stajċ nintervjeni meta inti kellimt, keċċejt il-kollega tagħna mill-kamra imma jiena irrit niprotesta li xil regoli ma ġewx applikati kif suppost. Is-Sur Schulz Sir sur Schulz għajat il-xaħat ieħor faxxist u ħadd ma ħapassi kontra Sur Schultz Jiena rrid ninterrompi eh, dan id-dibattitu jekk għandek problema ejja kellimni personalment u niddiskutu ras imbras. Jiena għattilkom illi se niddiskutu ċerti punti fl-imkienu, jina għatle kif naħsiba u inti kontaf x'kienet il-pozizjoni tiegħi, kontaf kif naħsiba u għalhekk issa kollega jekk inti għandek xi dubju dwar id-deċiżjoni eh, ejja kellimni. Issa, eh, Signora Rebecca Holmes. Sir President, Sinjuri, huwa pjuttost diffiċli f'din eh, l-atmosfera fejn għaw tensjoni ta' taħab sikkina illi wieħed jiddiskuti naħseb illi din hija propju eh, riflessjoni ta' sitwazzjoni li tista' ruħa fiha l-Unjoni Ewropea jekk aħna ma noqogħdux attenti ħafna u jkollna politika Ewropea iktar deċiżiva Għaliex eh, Sir Schultz jiena ma naħsibx illi huma eh, bidliet żgħar illi qed fit-trattat illi trid il-Ġermanja għaliex din il-kriżi finanzjarja mhijiex katastrofi naturali imma il-rappresentanti tal-akbar pajjiżi fil-Kunsill ma domx f'pożizzjoni illi jiżguraw fiż dan iż-żmien ta' kriżi illi ikun hemm xi xrara pozittiva illi toħroġ eh, li tisqu tista tasal ukoll għal ċittadini tagħna fl-istati membri. Dan l-ispirtu favur l-Ewropa eb, eweb malajr u hija ħaġa stramba. Hija ħaġa stramba li l-Ġermanja li kien pajjiż li tant Eh, gawda mis solidarjetà fl-modi u issa madux pożizzjoni illi f'din dan id-dibattitu eh, li għandu timbru ta', tamħuħ mħoħ maluqin u l ġermania ma tistax issa mhijiex lesta iktar illi titkellem dwar il-fatt illi l-istati membri li huma tant marbutin fl-imkien mill-qrib u Sur von Rompuy, il-Kunsill madux f'pożizzjoni illi jappoġġa u jgħin iċ-ċittadini Ewropej illi huma mħazbin għal-mewt ma jistawx aħna irridu nispjegawlhom illi irridu naħdmu fl-imkien mhux nitbedu iktar minn xorxin jekk irridu noħorġu minn din il-kriżi. U t-tieni net għad marċvejniex spiegazzjoni politika onesta li għal kull persuna grega jew irlandiża li aħna se nsalvaw, aħna qegħdin insalvaw il-pajjiżi il sitwazzjoni tal-Irlanda mhijiex sitwazzjoni tal-Irlanda biss, hemm emerġenza għal-Ġermanja u anki għar renju Unit, anki jekk ma jdoqilkomx dan il-klim. U naħseb illi n-nuqqas ta' stqarrija sinċira onesta hija raġuni propju għalfejn iċ-ċittadini tagħna eh, qed eh, isibuha diffiċli li jaċċettaw dak li qed niddeċidu. U s-Sur Verhofstadt għandu raġun biex ibih il-governanza ekonomika għandna bżonna kulħadd jafu dan. Il-Kunsill, il-Kummissjoni jridu jgħidu li malajr kemm jista' jkun se jieħdu il-passi kollha meħtieġa. Imma il-fatt li jajdu hekk jiena mbagħad nibda nibza għaliex naf li hemm nuqqas ta' spirtu ta' solidarjetà fl-Ewropa u għalhekk dawn il-passi għadhom ma teħdux. Nitkell qed semqina tax dumping fl-Irlanda din hija xi ħaġa li trid tieqaf. Imma mbagħad hemm l-aspett l ieħor meta u kif ma nafux. Imma kollox ma kollox l-istati membri hemm bżonn illi jarmonizzaw iktar il-politika tat-taxxa tagħhom inkella se jkollna żminijiet tassew diffiċli fl-Unjoni Ewropea. Eh, u laqas għandna ninjoraw punt ieħor għax huwa importanti jridu nirristrutturaw id-djun tagħna il-kredituri kollha jridu jkunu voluti wkoll, irridu nippuntaw sebajna lej dawk illi wasluna għal din il-kriżi. Huwa diffiċli għalina li nara minn għandu tortu minn għandu raġun f'din is-sitwazzjoni. Nafu l-Ispanja u l-Portugal huma fil-mira wkoll. Irridu nistennew naqraw naraw se jsir minnhom għalek hemm bżonn ta' eh, talba tal-ġestjoni tal-kriżi u solidarità qed tasal minn dawn iż-żewġ pajjiżi wkoll. Ma nafux issa jekk nivolvux il-kredituri minn issa jew inkella ngħidu minn issa rridu governanza ekonomika, irridu regolazzjoni stretta tas-settur bankarju. Irridu din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji u taxxa fuq dawk il-persuni li qegħdin jaqalaw minn din il-kriżi. Irridu nagħmlu xi ħaġa, sinjuri. Grazzi tal-attenzjoni. Madam Kay Swinburne, Conservatives and Reformists. Is-Sinjura Swinburne fissem li sijar. Grazzi President, għal darba żewġ suġġetti li qed indiskuti l-Kunsill Ewropew u dak li qed jitkuskutu xandir f'pajjiżi huma l-istess. L-ewwel għandek is-sitwazzjoni tal-Irlanda mbagħad kif naraw li ħanimxu l-qoddim fil-budget Ewropew. Nafu l-finanzjamenti li qed nirċievu u rridu wkoll żona euro Iżda kien hemm differenza il mod kif qed jiġu diskussi kemm f'Cardiff kif ukoll f'Brussell u t-tonalità tad-diskussjonijiet. U għalhekk irridu niddiskutu l-affarijiet mod separat. Rridu li ikonna tmexxija ekonomika mtejba, iktar regoli għal tmexxija ekonomika u nfurzar permezz ta' sanzjonijiet u multi. Hemm ħeltieġa li l-istati membri ma jibqgħux ikunu egoisti u jkun hemm aktar Ewropa fuq l-interessi tal-pajjiżi. Jiena ċert, ċerta li l-importanza hija kif ħanofqu l-flejjes tal-ċittadini tagħna u fejn ħanofquhom. Nafu l-ċittadini jafu kemm hemm dejn kemm hemm diffikultajiet, kemm jeħtieġu li nieħdu deċiżjonijiet diffiċli, iżda rridu naraw li l-flejjes tagħhom jintefqu b'mod għaqli. Irridu proġetti Ewropej biex ikun hemm finanzjament għalihom mill-baġġett tagħhom, biex ikun hemm pensjonijiet eh, u anki dispożizzjonijiet meħtieġa. Iżda ħafna drabi dan kun pass żejjed għall-kostitwenti u għalhekk rridu li jkun hemm infurzar u standards ċari u jekk dan ma jseħx allura ma tantx ikun hemm fiduċja jew inċentifa ċittadini biex ikun hemm aktar flejjes u għalhekk irridu nagħmlu reviżjoni tan-nefqa pubblika u meta tnamlu hekk aħna fih dan il-Parlament Ewropew irridu nirrispettaw il-pressjonijiet li jinsabu taħtom l-Stati membri u rridu proġetti urġenti tal-istituzzjonijiet Ewropej biex ikonna budget li jirrefletti żminijiet diffiċli għaddejjin minnhom. Grazzi. L-estat wieġeb il-mistoqsija fil-prosedura tal-karta blu. Iva, jek josbor. Il-kellima ta' prezza li dak li huma msejħa l-fondi Ewropej li l-kellim refera li irċivit huma sempliċement l-flejjes propju tar-Renju Unit li jiġu ritornati biss parti minnhom u wara li l-Unjoni Ewropea eh, rnexxila taħbi dawn il-flejjes u tagħmilhom donnom tagħha. Tifhem dan il-punt jew le? As the gentleman no. Palma jaf il-kollega napprezza minn fejn minn fejn ġej il- flejjes minn huma dawk li ħalsu l-aktar, iżda ċittadini jridu jaraw li jkun hemm investimenti fil-proġetti kruċali meta jafu li hemm GDP li huwa minn tal-inqas meta mqabbel mal-kostitwenzi l-oħra fir-Renju Unit. Ħankompla niddefendi l-kostitwenza tiegħi kuljum. Grazzi, grazzi, kollega, sur President Lothar Biski fissem il-GUNGL. Grazzi, President meta l-kapit ta' stat ta' stati u l-gvernijiet joħorġu b'mod biex ikun hemm salvagwardja tal-istabilità finanzjarja fiż-żona euro jiena nilqa dak li għadek kemet. Unkun minn ta' qoddim li nilqa. Il-task force ta' Van Rompuy fuq it-tmexxija ekonomika ħadmet għal bosta xhur iżda r-riżultat mhux wieħed sodisfaċenti fl-aħħar mill-aħħar. Jider li deficits fuq medda twila ta' żmien irridu nagħmlu tajjeb dwarhom għal permezz ta' sorveljanza ekonomika. U għalhekk ħajkun hemm tnaqqis enormi fil-budgets pubbliċi u naħseb din tmur tiswa kontra u hija xi ħaġa assurda ma tagħmilx sens. Hemm huwa ċar li xi ħaġa ma ħadmitx tajjeb hemm pajjiżi li għandhom dejn kbir u dawn l-istess pajjiżi ma jistawx jiġu kastigati aktar mill-li diġa ġew kastigati. Il-patt ta' stabilità u kabbir jispiċċa xekkel is-solidarjetà bejn l-istati stess tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk dan jista' jwassal biss biex ċittadini ħalsu qares għal għal-krizi permezz ta' dumping ta' salari u aktar u aktar għad. Dan ħajkompli xekkel l-stati membri, speċjalment dawk l-aktar vulnerabli, dawk l-aktar li intlaqtu mill krizi u l-irkupra ħajkun aktar ftit meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn. Nistgħu nsemmu l-Irlanda, l-Portugal, il-Greċja, ġara huma l-iżbilanċi ekonomiċi fl-Ewropa li għandhom jiġu eliminati u dan xi fisser ifisser tmexxija ekonomika. Aħna rridu Ewropa soċjali, Ewropa ġusta, imsejsa fuq il-prinċipju ta' solidarjetà. Il-politika trid ikolla tkun imsejsa fuq ix-xjenza tal-ekonomija. Issa fl-isem li FD l Farage. Lodwa tajba, Sur Varrampoj, ilek amana għal-sena u kollox donnu għat jisfaxxa u kaos ħiħ, il-flejjes għat jispiċċaw, għandin ir-ringrazzjak forsi għandek tkun il-persuna li nridu nattakkaw aħna bħala euroxettiċi. Ħarsu lejn il-biza, lejn ir-rabja, Pull Pulbroso jisura xi fatat hawnhekk. U qed tibdew tifmu li tliftu fl-aħħar mill-aħħar u fid-disperazzjoni tagħkom li tippruvaw iżommu l-ħolma tagħkom eh, tridu tneħħu kwalinkwa traċċa ta' demokrazija mis-sistema. Huwa ċar li ħadd ħadd minnkom ma tallem xejn. Inti stess, Sur Van Rompuy, qed tgħid li l-ewro waslet stabilta' forsi nista' nċabċaplek for li inti um, għandek sense of humor iżda kull ma tagħmel huwa web webdress rasek. Intom fanatiċi qed titkellmu dwar gidba li temmen li stat jista, stat ta' l-Ewropa jista' jeżisti. Forsi jeżisti fil- fil-Belġu fejn memx gvern għal dawn l-aħħar sitt xhur, iżda ngħidu għal bqija tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. U forsi lek hemm il-biża' f'wiċċ in-nies. U kull ma tnajdu ċittadini qed jgħidu ma jridux l-innu, ma jridux il-bandiera tal-Ewropa, ma jridux din il-klassi politika, rridu narmu kollox u din tintesa fil-istorja. Issa nafu xem fl-Irlanda u jiena naf li r-reba u l-stupidità tal-politiċi irlandiżi huma l-ħtija ta' dan kollu qatt ma kellhom jisieħbu fl-Unjoni Ewropea biex ikun hemm boom falz u fl-aħħar mill-aħħar wasal biss għall-falliment. Iżda nafu li l-gvern qed jisfaxxa u għalhekk ma jkunx xira li jkun hemm elezzjoni ġenerali. Fil-fatt il-Kummissarju Ren qal li kellhom jaqblu dwar il-budget qabel ma jkunu permessi li jkollhom elezzjoni ġenerali. Min taħsbu li intom Fej taħsbu li l-ħaqtu, intom nis perikolużi u ossessjonati biex ikunem l-istat tal-Europa u dan ifisser li intom kontenti li teqirdu darba l-dejjem id-demokrazija. Intom lesti l-miljoni u miljoni ta' nies ikunu qiegħda u fqira. Miljuni irridu jbatu biex intom il-ħolma Ewropea tagħkom tkompli. Mister taħdemek għax issa jmiss il-Portugal wala l-Irlanda b'dejn ta' 325% tal-GDP u naħseb li wara dawn ħajkun miss l-Spanja u naħseb il-bailout ħajkun seba darbit aktar mill dak tal-Irlanda u il-flejjes kollha għal dawn il-bailouts ħajispiċċaw mis se jkun hemm iktar. Irridu najdu l-affarijiet kif huma jekk tisirqu l nies mid-demokrazija u mill-flejjes tagħhom kull ma jibqa' huwa nazzjonaliżmu u vjolenza. U għalhekk nittama u nitlob li l-proġett Ewropew jinqered miswieq darba l dejjem qabel dan iseħħ. Thank you. Grazzi. Il-kellim li miss Signora Angelika Vertman. Grazie. Kollegi. Il-krizi finanzjarja. Jekk irridu nelbuha neħtieġu namlu tibdiliet seri għal responsabilità finanzjarja, neħtieġu disċiplina aħjar, rridu aktar supervizjoni tal-politika finanzjarja u rridu namlu koordinazzjoni tal-isforzi tal-ġestjoni tal-krizi. Rridu nsaħħu għal patta stabilta u tkabbir u dan ġifisser ifisser aktar responsabilità ekonomika. Rridu sanzjonijiet pass wara pass u rridu nimplementaw dawn l-affarijiet iktar fi stadju bikru, bikri biex bekk nkun nistgħu nittrattaw id-dejn pubbliku Fl-aħħar mill-aħħar mekanizmu ġdid ta' ġestjoni tal-kriżi fisser li l-benek u l-assikurazzjonijiet irridu jerfa' fuq spallejhom responsabiltajiet, irridu nuru aktar responsabilità liċ-ċittadini tagħna l-minħalla sit-taxxa. Fuq kankun, l-Unjoni Ewropea titkellem vuċi waħda ma żmini diffiċli u hija opportunità għalina li nitkellmu dwar l-enerġija li jġeddu, dwar l-efficienza tal-enerġija u li nħarsu lejn l-ambjent bħala kwistjoni ta' tkabbir. Grazzi, grazzi għad-diskors tijak. Kellima oħrajn fuq il-lista, il-Sinjura Marjan Tissen, għazoċ minuti. Grazzi, President, kollegi il-krizi tal-banek, il-krizi ekonomika, situazzjoni ta' krizi fil-finanzi pubbliċi dawn l-aħħar sentej nofs. X'fisser? Fisser li tal-limna għares li nitalmu dwar il-kriżijiet kollha immaġinabbli. Għalhekk f'dan il-kuntest Grazzi għall-azzjonijiet tal-Banek ċentrali u l-assistenza tal-Euro evitajna l-ar permezz dan kollu, għalhekk fimna li s-solidarjetà taħdem. Madana kollu, qed naraw li l-adattamenti strutturali jridu jitmexxaw il qoddim sabiex bekk naslu għal governance ekonomika. U forsi l-euro fitna xiftit u tal-fitna mill dejjem attenti, iżda rridu noqodu attenti li jkunem aktar rigorozita, jkun hemm aktar eh, ġestjoni ta' kriżi finanzjarja, nagħmlu tajja pad deficits biex bekk nkunu nistgħu mmorru lura l-kondizzjonijiet ta' tkabbir biex noħolqu l-benestri, l-ġejt u valur miżjud biex bekk ħadd ma jkun qed jibża minn Unjoni Ewropea li titlob wisq minħabba li l-biża li l-Unjoni Ewropea tkun imxekla mill-istati membri u timpinġija bħala xi entità kattiva. U għalhekk nafu li din hija entità li hija meħtieġa x'in mhux se naffaċċaw il-globalizzazzjoni. Fil-diskors tal-Kunsill li smajna u frott ix-xogħol tal-Task Force smajna li għanna bżon l-adattamenti strutturali u dan qed nistennew u favorijom. Iżda nixtieq ressaq l-ek żewġ domandi. Fuq il-pakket ta' governance deċidejna permess ta' kodeċizjoni u inti titlob li nagħmlu proċedura aktar imħeffa. U għalhekk għandek eh, fiduċa fl-ekofin biex bekk il-Parlament ikun jista' jaqdi rwolu u nkunu konsultati wkoll. Imbagħad il-Kunsill Ewropew qed jitkellem dwar awtomatiżmu fis-sistema tas-sanzjonijiet. Ma jridx ibiddel it-trattat, ma jridx jerġa' jiftaħ il-kaxxa ta' Pandora iżda fl-istess ħin nitkellmu dwar mekkaniżmu ta' kriżi li hija xaġa meħtieġa. U għalhekk il-kaxxa ta' Pandora fejn hi wara kollox. Merci. Our next speaker is Stephen Hughes and he has two minutes. sur Hughes għal żewġ minuti. Grazzi, grazzi President. Xaġa nistgħu naqblu dwara hija li l kapita statu tal-gvern huma nies li għandhom ħafna xaffaċċaw, għandhom ħafna xogħol u għalhekk ma tantx jgħid li, li kull tliet xhur joqogħdu jiltaqgħu biex jiddeċidu ftit dwar il-kriżi u nafu x'ġara fl-Irlanda. Per eżempju fuq l-FTT, il-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji. Smajna fis-summit ta' Ottubru, ta' Ġunju, summit wara li jħor il-Kunsill kien qed idowhom l-affarijiet u jgħaddiha għall-Kunsill li jmiss. Issa tnaddu għal kunsil ta' Deċembru u ħanibqgħu għaddejjinek fil ġejjini probabbilment. Neħtieġu li nagħmlu qabżal l qoddim fit-tmexxija ekonomika, viżjoni, azzjoni, solidarjetà finanzjarja u kooperazzjoni. Iżda kull ma tikonna huwa konfużjoni, eżitazzjoni, nuqqas ta' fiduċa reċiproka u dan itwassal għal nuqqas ta' stabilta' flok stabilta'. Irridu l-patta stabilta' u tkabbir jiġi kun aktar rigorus, nafu li da mux bizzejiet, rridu li kunu eh, eh, ċikliċi u mux antiċikliċi għaxin kalla ħan nitilfu l-impiegi. U għalek ikun aħjar li kunem koordinazzjoni ta' tmexxija ekonomika u mhux biss sorveljanza u sanzjonijiet. U t-tielet punt b'xi mod jew ieħor ikun hemm sistema ta' ġestjoni tad-dejn minn tal-inqas għal sem ta' dejn pubbliku, pereżempju 60% tal-GDP Il-benefiċċji ta' sistema bħal din ta' bonds Ewropej huma enormi u ċari. President Van Rompuy, inti li ma tantx kuntent li jkun hemm politiċi bla viżjoni, iżda naħseb li tippreferi li jkun hemm azzjoni prattika u nifmek. Iżda s issa du norbtu l-affarijiet flimkien, nittama li l-patt ikun ċar u l-FTT u l-koordinazzjoni ta' tmexxi ekonomika tmur li lim mis-sorveljanza u minn ġestjoni tal-kriżi komuni. Wasal iż-żmien biex ikun hemm viżjoni u azzjoni. Thank you, Mr. Hughes. Grazzi, grazzi, Sur Hughes. Sur Lamsdorf għal-minuta. Grazzi President, naħseb li huwa importanti li anke ċittadini jifmu xi ħaġa. L-Unjoni Ewropea mhijiex imdejna qed nitkellmu dwar ġestjoni tal-kriżi fl-Istati Membri tagħna. L-Unjoni Ewropea huwa l-unika eh, entità politika li mhijiex imdejna u nixtieq li nkomplu hekk. Aħna nafu li fiż-żona euro għandna munita waħda u kollega Schulz u Harms kienu qed jgħidu li għaw nuqqas ta' spiritu Ewropew kien hemm żball ir-Renju Unit ir-rikatta l-Ġermanja u Franza nafu dan Iżda fir-realtà qed nissagrifikaw l-awtomatiżmu u issa qed nirridu nsemmu l-lista tal-finanzi il-Ministri tal-Finanzi li fl-aħħar mill-aħħar kienu huma li waslu għal din il-kriżi. X'irridu konkretament? Rridu Unjoni Ewropea li tkun tista' tintervjeni saħan sitranki fuq il-finanzi tagħna u fuq il-ġestjoni tal-kriżi, dan din hija l-verità wara kollox. Rridu li jkun hemm ġestjoni għaz da ridu wkoll ordni fil-finanzi pubbliċi. Din hija l-anija u lek huwa importanti semestru Ewropew u rridu u kollox fil-prattika. Għanna il-Katrina Kahla Surgraf L-abżorf, inti membru tal-Tmexxija Nazzjonali tal-FDP. Inti qed tgħid li Dovil kien zbal, il-partit, il-kap tal-partit tiegħek ukoll jaħseb li Dovil kien zbal. Dak huwa il-deputat ċaċċaċe. Dik l-opinjoni personali jew tal-partit. Dak kollu rispost li nirrispondi. Sur Schulz huwa ta' membru ta' tmexxija tal-SPD fil-Ġermanja u hemm xi drabi fej jgħid affarijiet li ma jaqbilx eżattament ma dak li il-partit. Forsi Sur Schulz jistgħidilna min l-FDP kien hemm l-opinjoni tagħna kienet ċara biżejjed. Naħseb li l-kwistjoni uh, prinċipali hija dak li jista' jiġri biex prevjenu, jekk ikonna tibdil fit-trattat, allura dik tkun tista' tissolvi l-problema. Dovi kien żball, nispera li kuntent. Issa ngħaddu għal kellim li jmiss u nitilbu l-sul l-lamsar. Lamberts. Eh, grazie ħafna, President, f'ħafna stati membri f'daw l-aħħar 25 sena aħna rajna zvilup eh, bazat eh, fuq id-dejn privatu u pubbliku u da kollu ġi finanzjat bil-konsum u bl-spekulazzjoni finanzjarja minn flok bl-investiment. Ċina fl-istess ħin, l-Indja kienu qegħdin jinvestu. Fl-kelba ta' stejja tagħna inkunu xi darba jgħidulna li dan kien il meta l-Europa tilfet triqta. Aħna għanna bżonn governanza ekonomika b'saħħitha fl-Ewropa, imma l-ewwel nħarsu lej ir-riżultat ta' daw id-dejn u nitfu n-nar li hemm ma nistawx ninjuraw realtà, ma nistawx nissuperaw din il-krizi jekk aħna ma eh, nbidlux il-dejn li għanna u nieħdu l-kapaċità li aħna għanna biex eh, nagħtu dal-flus lura. Għanna dawk li jisselfu dawk li eh, dawk li jitilfu u tnejn huma responsabbli. Kien hemm min sellef wisq imma oħrajn kienu responsabbli u ħasbu li jistgħu jagħmlu gwadan Eh, minn riskju dik hija ħaġa responsabbli. Allora qed nejn iridu jagħmlu sforz żewġ naħat minn sellef u minn sellef. Għax jekk ma nagħmlux hekk ħajkun ikun iffranċata f'senarju Ġappuniż, jiġifieri jkun hemm eh, deklina l-Unjoni Ewropea eh, il-ċittadini u l-kontinent tagħna ħaqhom aħjar. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Ford għal minuta. Dan huwa dibattitu dwar governanza ekonomika. Fl-Europa ħafna pajjiżi inkluż tiegħi għandhom żminijiet diffiċli ekonomikament. U dan il-weekend eh, Renjunit u l-Unjoni Ewropea għajnu l-ħbib tagħna fl-Irlanda issa mhux iż-żmien meta l-Unjoni Ewropea toqgħod tajjar il xi ħadd ieħor, imma huwa ħin biex naħna nitalmu mill-żbalji tagħna u nagħmlu ġestiġjoni taħjar fil-ġejjieni. Il-ġimgħa li għaddiet eh, f'Novembru eh, il-Greċja tbidlet bidlet il-kontijiet tagħha tillet darba jekk hemm raġunijiet aħjar biex ikonna accounting aħjar, kontabilità aħjar u dik kienet ir-raġuni. Il-Kunsill Ewropej għamel ħafna fil-pjanijiet dettaljata biex jinforma eh, matul is-semestru eh, tal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn nimplementawh, għandna naqsmu l prattika tajba ma bej il-pajjiżi ma narfu wkoll mhux il-pajjiżi mhux kollha l-istess l-governanza ekonomika tista' tasal għalija forma differenti għal beneficju ta' kulħadd. Grazzi. Issa naddi għal Sinjura De Brun. Agus an IMF Bank Ceannis na Horpa agus a Comisiún na Teachtas Jack l-IMF li sibi u l-Komissjoni offrew kondizjoni diffiċli eh, u biljuni għataw fl-Irlanda ħajkun jitilfu ħafna impiegi u ħajkun tnaqqis fil servizzu publika il taxxa għad izdiet għal dawk li juqalaw ftit. Il-banek, u dawk li huma vulnerabli ħajħalsu eh, il-prezz ta' daw il-tnaqqis u austerità. Dina mux ħajnuna mill-Ewropa, aħna ħnapponuha minflok nsib nfittxu mandat biex nimplementaw da, da tnaqqis salvaċ il-gvern id-deċida li ma jkunemx elezzjoni sakemm il-budget ikun ġiġa sar. hemm possibilta oħra u l-gvern irlandiż għażel ma jħodix dik it-triq li jiġifieri jaġixxu fissem għad deċidu jiddeċidu jaġixxu għal beneficju tal-banek mifrok għal poplu. Di pietra di Il-komitat tal lisu qed jiġixxi bħala li qed iwebbes rasu flimkien mal-entitajiet oħrajn isom xi xi senatur li qed jitkellem għal treċe bil-Latin u jgħid għala qed taġixxu hekk. U hekk irridu nistaqsu it-triq tajba hija li naraw li nsalvaw l-euro li hija diffiċli jew inkella immorru kontru kontra dan is-salvataġġ għaliex inkella ħajkompli xekk l-ekonomija tal-pajjiżi membri tagħna. Meta l-politika minn produ l-isfel li noqogħdu nifirħu bl-Ewropa u tkisser l-Padania per eżempju, jew inkella twassal għal qatt kbir. Għaliex dawk il-pajjiżi li qed jirnexxilhom jelbu l-kriżi ikomplu jimlow il-ġerħa tagħhom stess u jitfgħu l-ġabla fuq saqajhom. Per eżempju l-Irlanda politika fiskali ta' 12 miljun minn taħt u masla tal-kompetittività zlejali. Fej kienet l-Unjoni Ewropea meta wara xar l-Irlanda l-Anglo-Irish Bank għamlet spiċċat fidejn ta' 8 biljun euro. Għaliex qed nħallu dawn l-affarijiet iseħħu? Għaliex m'għandniex nsegwu trattat ta' Maastricht? Fortunatament hemm korti kostituzzjonali li ħatajt li huwa inkostituzzjonali li nelbu l-politika komuni favur pajjiż wieħed għalhekk ciao euro u addio. Senjor Borghese, next time if you have one minute. Sur Bergezu, jekk ikollok minuta, jekk joġbok titrispetta l-ħin li jkollok disponibbli, jekk joġbok minuta, minuta, oh. L-Onorevoli Langen, grazzi ħafna, Signor President, jena smajt ħafna kritika eh, għal-dovil. Imma l President Van Rompuy għal li għatem 20 punt eh, Eh, pendenti wara l-ħallaqa ta' task force ma kellkom bżonn unanimità soluzzjoni u ż-żewġ stati membri l-kbar kienu jafu da. żewġ stati membri kbar eh, ma joġobomx il-patt ta' stabilità u tkabbir fl-2004. Fl-2004 kien hemm eh, gvern aħmar u aħdar, xulsi jista' jgħid li jrid, imma mill-lider nesa ċerta affarijiet jekk il pat ta' stabilita u tkabbir ħaj funzjona allora l-istati membri jirrispettaw id-dispożizzjoni tagħha. X'punt x'sens ta' li jkun hemm ċerta ordni legali jekk dina mhux rispettat. Għanna żewġ regolamenti tal-Kunsill u għanna eh, erba regolamenti mill-Kunsill u mill-Parlament għanna sitt biċċiet tal-leġizlazzjoni aħna bil-nifmuhom involuti fil-proċedura ta' kodeċizjoni u mill-naħa ta' ħana appoġġaw il-Kommissjoni, bat negozjaw mal-Konsil, dik ir-realita. Għalix, namlu dak li nistaw bil-poteri tagħna u nqogħdu ngerbru kontinwament. Jiena nemmen li d-disa ta' Mejju trattat mar l-lin mill-limitu tijaw. L-artiklu 1.2.2 ġi użat għal mekanizmu ta' stabilita, imma l-artiklu 1.2.2 ma ġiġ użat eh, għax l-stati membri ma nħabba l-poteri tal-parlament u l Aħna għanna bżon bazi legali li wieħed jistajab da fuqha għal istabilizzazzjoni u kollox imbagħad f-postu. Issa, Don ferrejra għażux minuta. Grazie ħafna, President. Il-mekkanizmu ta' solidarjetà ma jistax jaħdem. Il-dejn Grek ma naqas il-proċess illi imbeda kien beda tartwiz u proċess intergovernattiv u kien bżon li dan jibda mill-bidu tal-krizi u forma oħra. L-President tal-Kommissjoni issa qed jipproponilna konsolidazzjoni ta' dawn is-sistemi. Ma it-tielet strument li eh, li qed jipproponi jinkludi anki l-partiċipazzjoni tas-settur privat. Aħna din il-proposta deġa smajnija minn antis Sinjura Merkel Il-Parlament se juża s-setat kollha tiegħu, l-ispirtu ta' kooperazzjoni fil-kontest tal-proċess ta' kodeċiżjoni illi jmur flimkien mal-pakett leġislattiv fuq il-governanza ekonomika imma mhux se jagħmel dan jekk ikollu jissakrifika il-kwalità u il-ħeffa għalek naħseb li hemm bżonn l-affarijiet ikunu ċari, il-Parlament se jieħu sem imma fuq suġġett daqshekk eh, importanti bħal dak li huma djun sovrani wieħed ma jistax jieħu deċiżjoni mingħajr ma jinvolvi ċittadini u anki ċittadini il-rappreżentanti ta' ċittadini iż-żewġ affarijiet irdu morru flimkien aħna bħala Ewropej għandna bżonn ta' viżjoni Ewropea ċara għanna bżon ta' mekanizmu Ewropew ta' konsolidazzjoni ta' dejn sovran, hemm bżon ta' ħruġ ta' bonds Ewropej u hemm bżon ukoll li żona euro tkun imħarsa minn sistemi Ewropej u mhux sistemi intergovernattivi. Hemm bżon li nsaħħu l-budget Ewropej Aħna ma nistawx inkomplu fuq livell ta' wieħed fil-mija u hemm bżonn li jkun hemm iktar eh, tkabbir u iktar konverġenza li rridu jkunu fil-qalba tal-politiki Ewropej. Għalhekk il-Kubat il-Kummissjoni u l-Parlament il-ġdid iridu jħarsu eh, dan din l-ambizzjoni. Dak li ħareġ mill rridu nqodu attenti xi ħaġa mill-Kunsill Ekofin għax imbagħad irridu nispjegaw dan l-affarijiet lill-ċittadini tagħna. Sur Pjatjowski. Grazie ħafna, President, Sinjuri. Il-kriżi fl-żona euro Is-sitwazzjoni hija serja, għalhekk eh, in-nies iridu jemendaw it-Trattat tal-Lisbona li kien diffiċli wieħed jaddotta. Il-pożizzjoni Franċiża u Ġermaniża hija ħaġa li tifhimha ma jridux jħallsu għal kriżi fil-Greċja l-Irlanda u f'postijiet oħra ma dana kollu li niftħu il-trattat tal-Lisbona mill-ġdid naħseb li tkun preċedent serju. Suppost kellu jagħmel li l-Unjoni Ewropea tiffunzjona aħjar, ma mill-lider falla. Jekk aħna nbidlu it-trattat, dak it-tibdil għandu jaffetta mhux biss l-euro, imma l-akkanizmi istituzzjonali kollha ħafna ekonomisti jgħidu li l-kriżi Griega ma kienieċ issir ma kienx ikolla dimensjoni Ewropea jekk il-Greċja eh, eh, tmantni il-munita tagħha, ikolla tiżvaluta. Eh, Muniti differenti kellhom inqas stabilità bil Sur Mauro. Grazie President, nixtieq nagħmel stqarrija politika f'dak li intqal matul id-dibattitu Iva, aħna l-membri tal-familja politiċi Ewropew Lenin nikkundannaw l-Euroxettiċi għaliex ma jemnux fl-Ewropa u nikkritikaw fuq hekk. Naħseb li l-problema reali fl-Ewropa hija li laqas aħna ma qed nemnu u għalhekk ma nistgħux impoġġu l-ħtija jew responsabilità biss fuq l-Euroxettiċi għax hija responsabilità tagħna. Aħna polit, aħna familji politiċi ewlenin fl-Ewropa u dejjem kellna ideali Ewropejisti. Iżda fil-fatt il-gvernijiet kollha li huma espressjonijiet tal-familji politiċi tagħna kuljum qed jagħmlu l-bsaten fir-roti biex dawn il-proġetti politiċi fl-aħħar mill-aħħar ma jitwetqux. U għalhekk ħafna drabi millum għall-għada naqilbu l-affarijiet ta' taħt fuq u nagħmlu b'saten fir-roti u għalhekk dan ifisser li rridu aktar responsabilità li jekk ma nkunux kapaċi fid-dibattitu nitkellmu dwar l-implementazzjoni ta' proġetti preċiżi bħal pereżempju l-Eurobonds jew l-obbligazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ħajkun diffiċli li nispjegaw li ċittadini tagħna li aħna huma l-istess partiti li f'pajjiżna kuljum qegħdin jitfaw iħtija kollha fuq l-Ewropa u ngħidu li nistgħu noħorġu mill-kriżi biss jekk l-Ewropa tnaqqas l-ispejjeż tagħha. Naħseb li dan huwa prinċipju ta' responsabilità ewlieni u jekk ninsewħ il-proġett Ewropew stess ħajintilef u aħna rridu kredibilità u kull ma ħanamlu huwa li nitilfu l-kredibilità jekk ikun hemm kamra vojta u għalhekk ikonna bi selezzjoni ta' 40% ta' ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Issa naddu għall-Onorevoli Padama Podimata. Grazie ħafna, President. Jekk hemm xi ħaġa li hemm konklużjoni essenzjali li wieħed jista' jieħu mill-Kunsill l-aħħar Kunsill Ewropew hi għandha tkun li aħna ma rnexxinniex nikkonvinċu lil swieq u li kun maħna. s swieq huma dawk li fl-aħħar mill-aħħar jiddeċedu, aħna nsaqsu għaliex, għax forsi minħabba il-fatt li għandna żied disċiplini, żied regoli ta' disċiplina finanzjarja, in-nies qed jifmu li mhux biss mhux qed nindirizzaw din eh, dan la bis eh, ekonomiku ma qed nwessawh. Forsi eh, għanna dan il-grupp ta', ta pajizi li qed jiġu appoġġati bis-sistema ta' mekkanizmu ta' appoġġ permanenti forsi innisraw li fil-prattika il-valur miżjuta tal-mekkanizmu qed jiġi minat billi wieħed jibgħat messaġġi ħżiena lis-swieq. Jekk verament rridu l-suq Privat, privati jkunu involuti għaliex aħna issa qed nirrifjutaw li nistabbilixxu forum eh, għal skambju f'livell Ewropew. U fl-istess ħin li qed nsaħħu r regoli ta' disciplina finanzjarju għandna meccanizmu għaliex hemm isu dal-vojt li nistgħu nimluh eh, nimluħ jekk nistabilixxu mekkanizmu ta' ġestjoni komuni mekkanizmu li kun jista' jappoġġana fl-Stati membri kollha. L-Onorevoli Hubner għal minuta u nofs issa. President, biex nibda nixtieq ngħid li kundizzjonijiet ta' kompetittività fi żmien twil fl-Stati membri individwali ħajkunu differenti għal ħafna snin. Eh, raġunijiet strutturali għal l-squilibri ħajkomplu jiffunzjonaw u l-governanza tkun tibqa eh, element. Dan il-kuntest huwa ta' importanza kbira li kommissjoni b'sens ta' urġenza eh, eh, eh, tagħmel survey fil-bidu tal-2011 l-elementi kollha ta' governanza ekonomika konkreta, speċjalment l-scoreboard u relevanza tagħha u l-operazzjoni ta' nifhem li sistema ta' sanzjonijiet ekonomika ikolla bżon tibdil fit-trattat u din is-sistema tista' tasal twassalna eh, sal-limiti ta' trattat għalhekk jiena nispera li l-Kommissjoni u l-Kunsill jagħmlu l-almu tagħhom jagħmlu l-iskull ma jistgħu biex jevitaw stadji differenti fit-trattament li b'ximot ieħor idewwem il-proċedura. L-saħħa ekonomika tal-Unjoni Ewropea mhux is-somma tal-sitwazzjoni nazzjonali, nħabba l-sistema hija bbażata fuq li Eh, jirranġa sistemi f-ekonomiji li mhumiex eh, eh, li mhux għaddejn tajjeb għalhekk ċerta jkollu konsekwenza. Trattament ta' squilibri jista' jkollu impatt fuq l-istati membri oħra fl-Eurozonu fuq stati oħra. U din hija ħaġa li nutaha meta jkun hemm trattament individwali biex is-saħħa tal-Unjoni Ewropea in ġenerali tkun tista' tmur għall aħjar Jiena nemmen li impact assessment komplet Eh, tal-gvern ekonomiku eh, jirrikjedi żmien li aħna m'għandniex aħna dak li jgħinna u li fraw l-aħħar snin il-Kommissjoni ġakel akkwistat eh, informazzjoni biex tkun tista' tgħin l-ekonomija. Jien nixtieq nitlob żewġ azzjonijiet komparabilità u relazzjonijiet bej il-swilibri interni u esterni. Grazzi. Issa nixtieq nilqa' delegazzjoni mill-Parlament tal-EFTA, il-kollegi tagħna mill-Iżlandja, Liechtenstein u Norveġġa kif ukoll l-osservaturi mill-Assemblea Federali tal-Iżvizzera li qegħdin fostna fil-gallerija. Jien qed nieħu gost li nilqaħħom fostna eh, fil-Parlament Ewropej fi Strasburg faħ jipparteċipaw fil-35 laqa tal-EEA JPC l-lum għada